So dear colleagues, good afternoon. Zis kollegi, nsalmilkom. Naddottaw l-agenda l ewwel net. Agenda qasira għaliex kif tafu dan is-slot sub dialogu ma' Sur Draghi Xaħġa ħaġa li ġiet skedata issa għall Lulju, id-disa tal Lulju. Din hija r-raġuni għalfejn għandna din is-sitwazzjoni insomma llum eh, fejn għandna punt wieħed biss fuq l-aġenda. Nixtieq ukoll nilqa' għandna xi mistednin hawnhekk il-kollegi l-mistednin tal-kollega tagħna eh, Jurgen nilqawkom għal dan il-kumitat ekon u nixtieq ukoll naqsam ma' punt dwar negozjat interistituzzjonali interessanti ħafna kif forsi smajtu fit-30 ta' Mejju it-tim ta' negozjati ikon laħaq ftehim mal-Kunsill u l-Kummissjoni fuq il-proposta ICM Plus dik id-direttiva fuq is-setat u t-tisħiħ tal-qafas tal-kompetizzjoni tagħna eh, l-empowerment tal-Awtoritajiet Nazzjonali tal-Kompetizzjoni dan it-tielet trilogu foka fuq il si package kif ukoll għal kalkollu tas sanzjonijiet kien hemm titjib ukoll fuq żewġ punti fuq il-cooling of period u l-kooperazzjoni trasconfinali, il-Kummissarju Vestager eh, li kien għallaqat eh, wieħed li jekk kif mitlub mir-rapporter evalwazzjoni fuq miżuri interim se tinħareġ wara trasposizzjoni tad direttiva. Imbagħad konna xi dikjarazzjoni formali kif fimtiena. Issa ssir xi ħidma teknika biex niffinalizzaw it-tekst, il-korreper suppost jappoġġa l-ftehim fl-20 ta' Ġunju u aħna imbagħad nerġgħu niġu konsultati fuq dan il-ftehim provizorju eventwalment ma niftakarx id-data ma suppost dal-waqt. Trilog importanti kien dan kodeċizjoni fl-ambitu tal-kompetizzjoni nifraħ tassew l-Sur Schwab, il-rapporter, kif ukoll il-membri kollha tat-tim ta' negozjati. Il-segretarjat ukoll u l-konsulenti politiċi li għenu ukoll biex jinkiseb dan ir-riżultat pożittiv. Issa ngħaddu għall-uniku punt li għandna fuq l-aġenda tal-lum. Opinjoni konsiderazzjoni tal-abbozz ta' opinjoni dwar il-proposta tal-Kommissjoni fuq iż-żieda tal-pakket finanzjarju tal-programm ta' appoġġ għal riformi strutturali u adattament tal-objettiv ġenerali. Kif tafu? Xi ħaġa li ma sodisfatnix għal kollox, però insomma. L-opinjoni issa di eh, tal-buro jiena rapporter u issa senżon fil-qosor. Għaliex? Se nifoka l-aktar fuq tliet kwistjonijiet. Eh, l-ewwel nett? u xira li nagħmel prezentazzjoni qasira dwar is-suġġett dan il-proposta parti mill-pakket tal-Kummissjoni ta' Diċembru 2017 fuq l-EMU maħsuba biex tamenda il-programm ta' fondi biex eh, jizdiet il-pakket finanzjarju u naddattaw il-miri ġenerali tiegħu inkluż biex ninkludu l-appoċ għal pajjiżi li jixtiequ jinaqdu mal-euro. Kif tafu l-Kummissjoni tixtieq li jiġġeddet il-budget bi 80 miljun għal perjodu 2019-2020 skont il-proposta tal-Kummissjoni dan il-programm kiseb suċċess kellhom ħafna talbiet ukoll mill-istati membri ġifieri jissanna din iż-żieda u kif tafu insomma din hija proposta interim għaliex il-Kommissjoni qed tipproponi strument sħiħ biex jappoġġa r-riformi fil-pakkett ġenerali jemju. F'dan ir-rigward jiġifieri dak li qed nipproponi fl-opinjoni tiegħi huwa marbut ma' dawn is-sentejn l-estensjoni speċifika però qegħdin introduċu ċerti kunċetti li naħseb li huma importanti. Anki għal-leġislatura li jmiss. L-emendi tiegħi apparti xi affarijiet li diġà jinsabu fil-programm ta' appoġġ, regolament, eċetera. Daħħaltom fit-tekst l emenda kol, però bażikament il-proposta tiegħi tiffoka l-aktar fuq tliet elementi. L-ewwel naħseb li għandna inwessaw il-kunċett tagħna ta' riforma strutturali b'mod li nifokaw aħjar dan il-kunċett. Mhux biss fuq it-tnaqqis tal-ispejjeż u l-għodda relatati però anki fuq ir-riformi li tejbu il-produttività u l kozjoni soċjali u jkunu jistaw jappoġġaw it-kabbir sostenibli. U anki l-ambjent ukoll u l-ambitu soċjali. Dan it-twessieħ tal-kunċett ta' riforma strutturali eh, parti mill-adozzjoni tal-pilastru Ewropew tad drittijiet soċjali ħaġa importanti dina, anke bħala streamlining. It-tini net, it-tini element li għawnek għed ninsisti fuq eh, il-fat li l-pakket finanzjarju mandux jiġi mir-redeployment tal-fondi ta' koezjoni. xi ħaġa valida mhux biss sal hawnhekk, però anke b'mod ġenerali aħna naħsbu li l-odda tal-EMU anke l-MFF l limes m'għandhomx jiġu mir-redeployment. Għandhom ikunu komposti minn riżorsi speċifiċi u għalhekk il-Parlament huwa aktar ambizzjuż mill-Kunsill u l-Kummissjoni anke bil-figura globali tal-MFF biex nevitaw li l-lodda tal-EMU jiġu finanzjati permezz ta' tnaqqis fil-politika ta' u viċi versa. Prinċipju bażiku dan li eh, rrid insemmi. mbagħad hemm proposta wkoll il-possibilità li wieħed jagħti esperti individwali għad dispożizzjoni tal-istati membri, esperti indipendenti u mażollin fiftajim ma l-istati membri beneficjari dawn huma tliet elementi insomma li jinsabu fl-artikli u anki jissibuhom fil-premessi. Opinjoni qasira, sempliċi u issa ngħaddi l-kelma li shadow tal e, Burke Burkevalz. Grazzi ħafna Roberto, grazzi President Ivana Maleticic kalla tibqa l-Kroazja u allura talbitni nitkellem fis-sema. Hija x-shadow rapporter tagħna. Kif qed inti ġustament ir-regolament eh, ġi stabbilit eh, fir-riforma strutturali fil-programm ta' appoġġ ġi wessam bat f'Mejju 2017 u il-programm dum mill-2017 għal 2020. 142 miljon euro eh, biex nizguraw l-implementazzjoni. Jekk inqisu wkoll illum il-ġurnata li talbit mill-Istati membri għall-użu ta' assistenza minn dan il-programm qabżu il-fondi disponibbli diversi drabi diġa fit-tieni sena tal-implementazzjoni tal-programm ġi deċiż li l-budget tal-programm jiżdied bi 80 miljun euro u dan permezz tal-emenda għal regolament Għedin nizguraw li jkun hemm fondi xir għall-investiment permezz tal fc u liżi u strumenti oħrajn mill-EIB u anki l-BRD. Però jekk l-istati membri ma jimplementawx riformi strutturali fl-istess waqt, dawn il-fondi se jinħlew eventualment, għaliex ma jgħinux l-istati membri biex jizviluppaw, kun għadden emmek biex jipposponu aktar problemi severi. Apparti l-investimenti u politika fiskali importanti, l-implementazzjoni ta' riformi importanti biex naslu għal tkabbir sostenibli xira. U għalek u importanti li norbtu il-programmi ta' appoġġ mas semestru Ewropew u l-implementazzjoni tar rakkomandazzjonijiet skont il-pajjiż. Il-problema li nsibu s-soltu hija li r-riformi strutturali jaħtiġu ċerta rida politika u appoġġ eh, mill-oqsma kollha tas-soċjetà kif ukoll mill-livell reġjonali u lokali. Għaldaqstant u importanti li meta niżguraw l-implementazzjoni tad dispożizzjoni tar regolament nitolbu l-Istati membri jinkludu il-livell lokali u reġjonali kif ukoll l-oqsma interessati kollha biex niddefinixxu nimplementaw dawn ir-riformi. L-antana huwa l-implementazzjoni xierqa u il-kwistjoni tal-fondi soċjali, għal-reformi soċjali u koll importanti ħafna. Jena nilqa proposta tal-Kommissjoni li dawn 80 miljun addizzjonali jkunu finanzjati mill-istrument ta' flessibilità li fejn il-budget jammonta għal kważi 9 biljun euro kull sena u li iservi għal finanzjament tan nefqiet li għadin jaqgħu lura fil-vizavi il-limiti Fina Fl-aħħar punt irridu nżommu f'moħħna li anke bizzida fil-budget dan l-istrument xorta jibqa' żejr u ma jistax ikopri kull ħaġa u l-ħtiġijiet kollha. Minħabba l-limitazzjoni budgetari u n-numru kbir ta' talbiet, il-kriterji ta' selezzjoni għandhom jagħtu prijorità lil riformi b'effetti spillover fuq oqs moħrajn nurridu nsaħħu it-kabbir l-ħolqin tal-impjegi, eccetera. nkunu inkunu nistgħu wkoll natu stampa ġenerali tar-riformi għabbażi ta' talbiet minn kull stat membru. Dan jista' jiżgura l-iskambju ta' arfien, esperjenza, l-aħjar prassi u dan umbaħt ikun storja ta' suċċess. Grazzi ħafna. Grazzi għall isijar jirkellim li jmiss. Grazzi, President. L-ICR b'mod ġenerali temmen fl-importanza tar riformi strutturali fl-Stati membri u nemnu li dawn ir-riformi għandhom jimbdew u jisiru fuq livell nazzjonali. Ġifiri trasformazzjoni effettiva taħtieġ bidliet fil-gvern f'livelli differenti biex niffaċilitaw azzjoni integrata konċernata jekk inqisu l pajjiżi diġà għandhom l-inizjattivi ta' riforma tagħhom, dan il-programm ta' appoġġ għandu jintuża biex iħeġġeġ sforzi nazzjonali addizzjonali u mhux biex jieħu post dawk eżistenti. Il-programm inħoloq billa l-insaħħu l-kapaċità tal-istati membri biex iħejju jimplementaw it-kabbir sostenibli li wasal għal-reformi fuq talba tal-istati membri u jista' jkopri ovvjament diversi osma politiċi naqblu ġifiri li l-iżvilupp ta' ekonomiji reżiljenti li jimbnew fuq strutturi sodi li permettu l-pajjiżi biex jindirizzaw ix-xokkiet u jirkupraw minnhom dan jgħin għal koeżjoni soċjali u politika l-implementazzjoni ta' dawn it-tip ta' reformi strutturali huwa għodda xirqa biex naslu għal dawn l-iżviluppi. L-ISR għandha ċerta differenzi, però naħsbu li għandna nqodu attenti jekk nixtiequ nlaqgħu dan il-programm mal-faċilità ta' konverġenza fil-waqt li nappoġġaw il-pajjiżi meta jinaqdu mal-euro imħasbin li din il-faċilità ta' konverġenza fil-prattika tista' tagħti ċerta inċentivi, xi kultant inċentivi mhux xierqa għal politiċi nazzjonali biex jinaqdu mal-euro biex jiksbu ċerti fondi immedjati, però ċerti deċiżjonijiet għandhom isiru permezz tal-konsiderazzjoni aktar għattul. Ġifiri żieda fl-envelop finanzjarju naħsbu li hemm bżonn li tkun ġustifikata permezz ta' valwazzjoni xirqa ex post dwar jekk il-fondi minn fuq fl-envelop attwali waslux għal vantaġġi fir-riformi strutturali. Dak li li sijar se se tipprova tagħmel din l-opinjoni u li tikkomplementa r-rapport hekk kif abbozzat mill-kollega tiegħi tal-ISR b'emendi li jsegwu dawn il-linji. Grazzi. Grazzi. Issa għal-grupp ta' l-Alde. Iva, grazzi, President, kollegi. Komplement għal ġurnata tajba. Jina, u gost li nitkellem ma'kom fuq dan il-dibattitu, għaxina naħseb li il-problema prinċipali tal-Unjoni Ewropea hija l-implementazzjoni ħażina tal-regoli tal-Unjoni Ewropea. ġifri meta qed nitkellmu bħal regolament bħal dan kif se eh, dan il-programm ta' riformi strutturali kif aħna se nsidu il-fondi, il-fatt li l-Unjoni Ewropea ma tilħaqx l-anijiet ġifri li l-stati membri implementaw bl-istess mod l-aħjar prassi li għanna suppost għedin nipruvaw, niformulaw permezz ta' regolamentana nafu li l-Kommissjoni tiftaħ elf kas kontra l-istati membri meta dawn ma jkunux qegħdin jimplementaw kif inuxira il-regolamenti u il renju Unit kienu għet mill-aħjar eh, pajjiżi li kienu jimplementaw ir-regoli, dnub ħasra li ħajħorġu anki n-Norveġja mbagħad jafu kif jidaħlu fis seħħ ir-regoli Ewropej fis-setturi kollha biex bekk ikollhom aċċess għas-suq komuni. U jina naħseb li issa tajjeb li naraw kif se nsibu soluzzjoni għal dan. Lan tana mhuwiex li Ma rridux noqogħdu e, nagħtu l-flus kif ġipu leħa, aħna laħ irridu nsibu l-aħjar mod biex il-flus jintnefqu aħjar. Intejbu il-modi ta' kif aħna nonfqu il-flus. Kif namlu ix-xogħol tagħna aħjar jiena nemmen li l-Unjoni Ewropea m'għandix tkun unjoni fejn isir biss trasferiment, imma rridu verament naraw kif l-aħjar nistaw naġixxu, kif aħna nistaw nsibu l-aħjar mezz, konna l-aħjar prassi biex kulat mbagħad jagħmel bħalna. Anki ġifiri biex kunem konverġenza bejn l-istati mhux kif qed isir bħallum. Nixtieq insemmi artiklu rajt illum stess fil-Hunters Blood li jitratta lazy Italians and Anglo Germans. Um, ġifiri, dan huwa artiklu fejn juri differenzi tal-pajizi kif jaġixxu. Um, tista tisfaċċa fix-xejb dan il-mod il-riformi tal-istati membri hemm bżonn li jsiru. bżon li naslu għal soluzzjoni ta' e, integrazzjoni u mux kullħat jimxi e, it fitri tijaw għalon it-triq. Grazzi. Grazzi għal grupp tal-ħodor, issa Sir Lamberts. Iva, allura tejn l-Ispanja u, kol li ma tkunx unjoni ta' trasferiment ma tagħmel ukoll prassi tajba Ramon x'taħseb fuq dan. Iva. Jiena naqbel mal-rapporter unajt li veru rridu nifmu ħjar xinuma eh, riformi strutturali, forsi intom ma tafux, li aħna grupp tal-ħodor naqblu kompletament ma li jkunem eh, riformi strutturali. Għax is-sistema ekonomika tagħna qed eh, toħloq dan il-footprint ekoloġiku u anki nuqqas ta' ugwaljanza fis-soċjetajiet tagħna hemm bżonn dawn ir-riformi strutturali. Imma fuq il Ewropa u dawn ifissru xi ħaġa eh, preċiża ġifieri tibdil fis-suq tax-xogħol, il-fatt li ma jkunx hemm frontieri għal kummerċ, eċċetera. Ġifieri jiena veru naħseb li rridu niftħu is-sinifikat u nfissru eżattament x'infissru bil-riformi strutturali se aħna se sendres u xi emendi fuq dan. Il-riformi strutturali għawdek qed naqbel ma'kom Iva għandhom jitrattaw fuq l-affarijiet li umu il-flus ġifiri l-spejjes. Dawk li iżidu u kol it-tħul tal-budget. Il-ġlida kontra l-evazjoni tat-taxxa, eh, il-frodi tat-taxxa Eh, sur rapporter fuq il-rida tijak sabiex nużaw l-SRSP. Jena naf fejn tittasal b'dan, imma xtaqt biss nitkellem ftit iktar fuq dan. U ngħid li meta nitkellmu fuq ir-riformi tal-protezzjoni soċjali, nafu li ħafna skemi ikunu maniġjati u kol flimkien mal-imsieħba soċjali mhux biss mill-istat. Ġifieri jista' ikoll jista' wkoll naraw li dawn ikunu ftit limitanti fuq l-SRSP. rridu wieħed irid itqis hemm diverġenzi ta' kif isiru l-affarijiet fil-pajjiżi differenti. Punt ieħor huwa li l-SRSP m'għandux ukoll jolqot il- m'għandniex nużaw mod eh, ta' kif wieħed ma jaddix mill-awtoritajiet tal-awditjar. Mod ġenerali li qed ninsistu biex indaħlu fil-reformi strutturali namlu e kondizjoni li jkun hemm ukoll imsieħba l-oħra anki fuq livell nazzjonali. Ġifri aħna qegħdin naqblu li e, rridu insaħħu l sens ta' proprjetà ma dan isir biss jekk inti tinvolvi l-Parlamenti Nazzjonali u anki l-imsieħba soċjali u wkoll l-stakeholders l-oħra Ġifri din hija biċċa xogħol li l-ħin kollu nitkellmu fuqha. Meta anki nsemmu fid-deficit demokratiku fil-governanza ekonomika. Ġifri il-Ġermanja għandek il-Bundestag li il-gvern bil-fors irid jgħaddi minn il-Bundestag biex jagħmel programm ta' riformi. Hija eċezzjoni għax ħafna fil-maġġoranza ta' stati membri eh, kun il-parlamenti reġjonali jew nazzjonali ħafna drabi laqqas biss ikunu valuti, għasab wara kemm jiġu informati dwar ġifiri il fuq il-livell ta' bejn l-istati membri u l-livell l-Ewropew. Ġifiri jekk aħna rridu naħsbu f'dan id-deficit demokratiku rridu niżguraw li l-autoritajiet u kol pertinenti rridu jkoll ikunu mitħla ta' xikun għaddej. Grazzi ħafna. Thank you, Miguel Biegas. Grazzi. Għal eh, Gues, le, jgħid il-President, li FDD issa, lanqas, jennef, għaw xaħat li jitkellem taħt il-keġ DI. Iva. Mela, xi kummenti ta' l-axħar tiegħi, l net nirringrazzjakom tal-li kienaw din diskussjoni mill-gruppi politiċi kollha minn dak li smajt. Ovvjament hemm sensitivitajiet differenti, imma għanna bażi li nistgħu nibnu fuqha dawn il-kompromess li rridu noħorġu jiena tal-fema li minn dak li smajt il-fat li dan l-istrument jista jagħti xi inċentivi żbaljati. Wara kollox dan huwa strument żgħar. Jiena għandi dubji tiegħi jekk ikun xew xi stat membru li għal 80 li 200 li jridu jiġu mm, eh, diviżi. Jiena għandi dubji ta' jekk se jagħmlu xi intoppi hawnhekk imma jekk intom titu naqdu magħna fuq dan jekk qed nitkellmu fuq dan jiena mhux qed nara riski hija ħaġa tajba li membru b'deroga eh, jidħol fil-euro imma jiena dan l-istrument ma naħsibx li nistgħu nagħmlu differenza bih. Dak li huwa pożittiv huwa il-dimensjoni ta' preparazzjoni amministrativa li qed tiġi mqisa hawnhekk. Qegħdin inqisuha. Din hija dan huwa punt pożittiv u qed ukoll niċċaraw li aħna mhux qed ngħinu biss l-istati li qegħdin fiż-żona tal-Euro imma qed nintroduċu kol dimensjoni tal-EMU għal dawk l istati li mhumiex membri tal-Euro. anki wara li smajt dak li qal Ramon il-liġi Ewropeja li hija fundamentali hemm il-rati li jaraw li jiġu salvagwardjati dawn ir-regolamenti u il-kapaċità amministrattiva tejn biex regoli jiġu imwetqa sow. Hawnhekk qed nitkellmu fuq linji ta' politika ta' l-Unjoni Ewropea li mbagħad ukoll jistgħu wieħed iqishom fuq livell nazzjonali din is-sistema ta' conferral of competencies. Imma jekk stat membru jitlob biex isaħħaħ il-kapasiti amministrativa tiegħu dejjem fil-qafas ta' semestru. Il-semestru jista' jagħti rekomandazzjoni ma' regolament Edin nitkelmu fuq il-possibilta li hija bbażata fuq is-sens ta' proprjetà. Umbatem il-kompetenzi li huma maqsuma, għaw min ma jaqbilx, ma dan ma fuq mux fuq dat nitkelmu għawnek. Għedin nitkelmu fuq bitċa għodda strument li jintuża meta l-istat membru jiddeċidi li nidieħ. l-ideja li insaxħu l-administrative capacity biex ikun riformi biex jgħinu l-autoritajiet nazzjonali biex jersqu lejn dawn ir-riformi strutturali, mhux biss l-autoritajiet amministrativi, imma dak li kollu bżon stat membru biex verament jibda ir-riformi l-artiklu ta' Andas Blatt ma eh, fl-opinjoni tiegħi mhuwiex eh, korrett. Ma Ramon inti għajimtu dan il-punt, ma naħsibx li għandhom raġun jitkellmu b'dan il-mod. Il-ġurnalisti qed jitkellem fuq kwistjoni ma din il-problema rridu nindirizzawa jekk intejbu l-linji ta' politika tagħna. U insaħħu u nlestu li emu tagħna dan ir-regolament iżgħir huwa parti żgħira minn dan l-isforz kollu. Fil-kuntest ta' dawn il-proposti ambizjużi jiena meta semmejt il-pilastru Ewropej tal-drittijiet soċjali nafu li kompitu li huwa tal-imsieħba eh, soċjali tagħna. Imma int raġun tgħid li l-kunċett ta' riforma strutturali għandna nwessawh meta nqablu ma' dak kif nifmuh bħalissa u kif konna mdorin nużawha um, spettru sħiħ ta' kwistjonijiet li jitħlu kol għalix le fil-drittijiet soċjali għalix ma nix nużawhom biex dejjem insaħħu il-possibiltajiet li kollu l-istat biex jimxil qoddim. Skont, ovvjament, l-arkitettura kostituzzjonali tal-pajjiż Nirringrazzjakom għal kommenti ta'kom. Jiena nistenna bil-ħarqa l-emendi ta'kom. Jena etnar li għanna bazi tajba biex nersqu għal kompromess. Il-timetable tana l-opinjoni ma tanċanna ħin, emżon zomu da u d-majnija għax reġi jiridu jivvutaw fuq dan il-rapport il rapport fil 25 ta' ġunju. Lulju ja ġunju qed isaqsi l-President. 25. Dan ifisser li il-koordinatur tal-ikon qablu li aħna għanna skadenza l-emendi ġifiri sa il-ħamis fil-ħamsa ta' warnof senar u rridu naraw li l-emendi rridu jitres u bl-Inglis biss sfortunatament biex inkunu nistgħu nivutaw fuqhom fil-18 u 19 ta' Ġunju qabel il-vot fir-reġi. Xi kultant eh, dawn l-affarijiet jiġru rridu nadattaw irwieħna għal dawn il-timetable eh, stretta bħal din. Tajjeb wis, nirringrazzjakom nistaw nikkonkludu din il-laqa talikon li hija verament qasira mhux bħal tas-soltu nerġaw nintaqaw. fit min u tsatax ta' ġunju fejn inkunu rridu nivutaw fuq dan ir-rapport ukoll. Fossa fejt oħra, grazzi tal-li ġejtu.